Pan Przewodniczący! Ladies and gentlemen, dear colleagues. Signores e colleghi. Ser nibdew daqs minuta che job ġobkom hudu postcom?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 minuti ta' seduta tal-ħamis 16 ta' novembru 2010 ġew asma għandkom xi kummenti? Nix nara dokument kumment għalhekk il-minuti ġew adottati. Għandi din l-informazzjoni nix natikom. B'sodisfazzjon birina nilqa l-informazzjoni dwar ħarsin mill-arrest domiciliari ta' Dr. Aung San Suu Kyi il-mexxejja tal-oppożizzjoni tal-Birmania. Aung San Suu Kyi hija waħda mill-ewwel nies li nataw il-Premju Sakharov minnaħa tal-Parlament Ewropew mill-1988. Sfortunatament 20 se ilu hija ma setgħetx tirċievi dan il-premju, se tkun preżenti. Jien nixtieq ngħidilkom li jien diġà ktibtilha u studenta biex tiġi fil-Parlament Ewropew waħda mis-sessjonijiet plenarji. 25 ta' Novembru huwa il-Jum Internazzjonali tan Nazzjonijiet Uniti għall Nazzjoni tal-violenza kontra in-nisa. Din ġedi dikjarata ta' 11-il sena ilu. Kull jum ħafna nies ħafna nisa jkunu vittmi għal stupru, umiljazzjoni, violenza domestika. Din naraw prattika tal-mutilazzjoni tal-ġenitali tan-nisa madwar id-dinja u għastimati li 8000 tifla Kull u huma vittmi ta' dan ir-ritwal barbariku. U aħna dan nopponuh u jiena nħeġġeġ il-kollegi biex jilbsu din il-petala tal-wart nixtieq ngħid illi il-Parlament aġixxa għal posta snin illi aġixxi biex iwaqqaf il-vjolenza psikoloġika u fizika fuq in-nisa. Komunikazzjoni toħrajn. L-awtoritajiet kompetenti ta' Spanja Informawni illi l-onorevoli Ramon Javgira Jatundo ġi sostituit mill-onorevoli Maria Perez 16 ta' novembru 2010 jina nishtiq nilqa l-kollega tagħna hawnhekk, xtieq nagħtiha merħba. Jien nixtieq ngħidilkom illi skont regolat nej paragrafu tlieta sakemm jiġu verifikat il-kredenzjali ta' dan il-membru u jiġu provdut li jaffirma dikjarazzjoni bil-miktub illi m'għandix mandat inkompatibbli ma' dak tal-Parlament Ewropew hija tkun tista' tieħu s-seda tagħha hawnhekk u tgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-pożizzjoni. Jien nixtieq ninformakom illi s-sur Claudio Ciprian Tomasescu Siħeb mal-Alleanza Progressivja tal-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew mil 15 ta' Novembru 2010. Jina nishtiq ngħidilkom ukoll illi s-sur Pino Arlaki siħeb fil-grupp ta' l-Alleanza Progressista Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew mit-18 ta' Novembru 2010. Il-firm tal-atti adottati taħt il-proċedura leġislativa ordinarja. Nishtiq ngħidilkom il-flinki mal-President tal-Kunsill jiena nall-erba ser nifirm 14 il-lat li ġew adottati taħt proċedura leġislativa ordinarja skont regola 74 tal-regola tal-proċedura tal-Parlament. It-titli tal-atti ser jiġu publikati fil-minuti ta' din is-seduta. Titli ta' dawn l-atti huma disponibbli u intom tistgħu tivverifikaw meta tridu. Tistaw tivverifikaw ġi firmat. Issa naddu għal-bidliet fl-agenda. L-agenda ġiet adottata fit-18 ta' novembru skont regoli regoli wieħed li tasab ta' regoli tal-proċedura. U l-aħħar verżjoni tal-aġenda ġiet imqasma. Ew nibdew ġorta b'ġurnata, nibdew bit-tnejn. Il-gruppi politiċi proponew illi id-dibattitu dwar ir-rapport Mr. Bellingwer dwar l-aspetti ta' dritt ċivili kummerċjali tal-familja internazzjonali tal-pjantazzjoni implementa program ta' Stokkolma li dan jitneħħa fuq l-agenda. Ir-rapport għalhekk sejrin nivvotaw dwaru għada it-tlieta mingħajr ma ikonna dibattitu dwaru. Il-rapport għalhekk jibqa' fuq l-aġenda ser nivvutaw dwaru ma mhux ser niddiskutuh. Għal darbohra il-gruppi politiċi resqu din il-mozzjoni. U għalhekk din il-bidla ġiet approvata ma ġewx proposti bidliet dwar it-tlieta, dwar l-aġenda ta' tlieta, issu xulz jekk jogħġbok. President, it-tlieta għandna sitt rapporti fuq l-aġenda mill-kollega tagħna l-Onorevoli Matera. L-Onorevoli Matera għandha rapporti dwar il-mobilizzazzjoni tal- fond ta'